situazzjoni umanitarja wara e, l-arar fil-Pakistan. Fissem il-Kommissjoni fuq dan il-punt ħaj intervjeni Kristalina Georgieva li ħat iftaħ il-dibattitu. Good. We are waiting for her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 Dinu nishtiq ningrazzjakom minn qalbi tal-li tfajtu l-kwistjoni ta' Pakistan fuq l-aġenda u nirringrazzja l-Parlament ukoll għal kontributi attivi tagħkom ta' u il-fatt li intom organizzajtu laqat utli ħafna fuq il-livell ta' komunitat u kif ukoll li użajtu il-dritt tagħkom ta' studju malajr ħafna ġifiri fġurnata biss għaliex dan is-sajf li nadottaw ċertu deċiżjonijiet importanti malajr sabiex lajnuna tkun tista' tintbat minnu fih. Jina nixtieq ngħidilkom ftit l-esperjenzi tiegħi minn missjonijiet tiegħi ġo Pakistan, ngħidilkom ftit dwar sforzi tagħna u nikkonkludu xi lezzjonijiet ukoll li nistgħu nishtu minn dan bħala l-Unjoni Ewropea. Mela, impressjonijiet tiegħi mill-Pakistan jiena dak li baqret, dak li baqa mnaqqax ġo moħħi kienu l-fat li dinja kustjoni komplessa ferm. Għant nitkellmu dwar żewġ diżastri f'wieħed. Fin eh, tramontana hemm 3 miljun persuna li kellhom jaħarbu minn daru kif minħabba konflitti eh, u ġlied minħabba li kampijiet u l-djar ġodda tagħhom nibnew mbnew illi qegħdin jitkaxkru lil hemm mill-arar u mbagħad dawk li huma fil-territorju fertili fil-Pakistan hemmhekk mhux biss tilfu e-, e-, e-, il-djar tagħhom imma anki lejxin tagħhom. U l-pajjiż jisserra ħafna fuq dan it-tip ta' xogħol li għamlu dawn il-persuni. Numri ta' vittmi dan id-diżastru żdiedu fil-fatt iktar minn 20 miljun Pakistani huma affettwati Eh, dan id-diżastru iktar minn 12 miljun persuna jeħtieġu għajnuna immedjata il-President interrompi, jitjek joġobkom min muwix fissala, min muwix interess diskussjoni oħorġu il-barra. Thank you, thank you. Grazzi, grazzi, Sur President, naf illi diri kwestjoni li ġi diskusabek u kienet import, importanti kol għal-valuri Ewropej. Manki dinja li jett nid-diskuti għonek, hija daqstant importanti. Għalek, eh, dwar numri, l-ġimma li għaddit konet kalmu dwar 8 miljon person li kellhom na medjata issa dan tela 12 miljon iktar minn 1.8 miljon dar ġew meqruda u dan tela minn 1.2 miljun ċifra oriġinali u 1.4 ettari ta' art fertili eh, għal agrikoltura u marqa. Il-kol rapporti ta' epidemija tal-kolera u Ovvjament aħna rridu diffukaw fuq prioritajiet bħal l-ma eh, kell eh, il-manadif għajnuna medika u kem. Fil-dawl ta' dizastri ta' dan iskala għanna bżon għajnuna tal-istess skala. Allura, ejja naddu għal dak li għamlet l-Unjoni Ewropea u x'inhi l-intenzjoni tal-Unjoni Ewropea Pala tweġiba u azzjoni umanitarja din kienet sinifikanti ferm l-Unjoni Ewropea kif ukoll il kummissjoni ikkontribwixxew sissa total ta' 231 miljun euro għall-għajnuna medjata u 161 miljun ġew mill-Stati membri, 12 Stat membru u kol mobilizzaw għajnuna oħra permezz tal mekanizmu ta' protezzjoni ċivili u dan it-tella it-tella sal-qċċata ta' dawk li qegħdin jagħtu għajnuna il-ġinus maquda qed jgħidu li għandna bżonn 460 miljun dollaru għal għajnuna medja tamma nisħaq li dan iċ-ċifra ser tiżdied u fil-fatt minn ġimgħa oħra ser ikollna appell ġdid minnaħa tal-ġus maquda. Lajnuna u kol tana kienet maġla fi 25 ta' lulju eh, ħarġ moċċar li dawn l-arar kienu ħajkollhom affett devastanti u fil-fatt 45 miljun euro nataw l-għada stess l-ewwel 31 ta' lulju. Aħna tajna bidu għal mekanizmu tal-ħarsin u protezzjoni ċivili u eh, aħna batna 18 l-espert biex jikoordinaw lajnuna fl-imktana fl-imkien mal-ġus maquda kif ukoll awtoritajiet ta' Pakistan biex jaraw kif jista' jkun l-aktar effettiv. Dik kienet l-ewwel darba li dan it-tip ta' għajnuna ġiet imwasla permezz ta' kapaċità ta' tluħ blajru b'koordinament mal-istaff militari tal-Unjoni Ewropea din tal-itwassil tal-għajnuna Eh, permettit inna nibatu um, unit ta' purifikazzjoni ta' l-ilma eh, u, tinet u affarijiet oħrajn essenzjali. Iżda ma nistax ma nżidx li minkejja din is-sfidi qed għandna ħafna ħafna ħafna ostakli qudiemna. Mela, l-ewwel net għandna l-kriżi umanitarja li qatt fadlilha sew biex Eh, tgħaddi, anzi probabbli għas il-ħaqna l-uċċata tagħha. Nafu minn ħaddiema ta' għajnuna qed jistennew illi tul Settembru illi ikunu ikunu eh, jirnexxilhom jgħinu 6 miljun persuna minn 12 miljun ruħ illi jieħtiġ lajnuna ġifiri. il-kriżi qed tinfirex ħafna iktar malajr pass ħafna iktar mill milli aħna nsew laħqu magħha. U speċjalment dan ħaj murallar, situazzjoni murallar wara l-epidemija ħaj faqaw. Ovvjament irridu u kol nimmiraw dawk il-personi li huma l-iktar vulnerabli, pajjiżi, foqra, n-nisa, eh, eh, eh, il-djarju ma meċja minn nisa u kol nejnu tfal, l-anzjani u dawk il-personi b'dizabilta. Għalix probabilment dawn l-iktar li ħajġu warba jekk ma natux liktar kasom u fil-fatt l-Istati membri u l-Unjoni Ewropea flimkien ma l-imsieħba ek qed jippruvaw jagħmlu. Aħna rridu wkoll nerġgħu nirraġaw lura stabilità f'dan il-pajjiż. Minħabba l-fatt dawn n-nies huma disprati, ovvjament mhux minn xi ħaġa kbir dawn iduru kontra l-awtoritajiet u l-gvern. E, u għalhekk nagħmlu l-mod tagħna biex ngħinuhom kemm jista' jkun malajr. Aħna rridu nitkellmu dwar li kupru minn issa termini ta' rikupru bikri jridu nitkellmu dwar żewġ affarijiet affarijiet importanti. Il-kupru agrikolu irridu nkunu lesti hemmhekk blodda biżerrija biex ngħinu l-bdiewa illi jerġgħu Eh, ilaħqu mal eh, il-staġjun mm, tal tazriħ. U koll jridu nippruvaw nagħtu għajnuna li l komunitajiet l-iktar imbeda. Il-pajjiżi tħabat ċumwa sfida enormi tal-kupru u palissa studju għaddej sabiex jiddeterminaw il-ħtiġijiet sabiex dan il-pajis irġa e, jiġi ftijaw u aħna diġa ħaddimna ma' Sur Pibak u Sur Degov biex jikħorġu proposta holistika komprensiva u l-Pakistan ħajkun fuq l u wkoll fil-laqa li gimnit u fil-laqa e, u koll sessif u Pakistan fi Brussel f'Ottubru fi 16 Il-larar tal-Pakistan u wieħed minn ħafna tifkiriet li l-impatt tal-bidla fil-klima hija waħda fonda u mifruxa. U aħna irridu nifukaw fuq kemm aħna lesti li nkampaw dawn it-tip ta' diżastri f'dawn it-tip ta' diżastri u nejn nagħtu ċertu għajnuna lil dawn il-persuni li ntlaqtu. U sabiex nkunu nistgħu ngħidu nimxu bil-galbu, ma nistgħux ngħidu kull sinċerità li bidla fil-klima hija tort iżda nafu bi studji li saru mix illi għandu, il fil-klima għandu, għandu l-wol xjadi. Kenna per eżempju terremot fil-ħajiti. E, kenna, kenna arar u valangi postijiet oħrajn. Rajna dawn l-arar issa unek fil-Pakistan. Is-situazzjoni hija prekarja. Il-rizorsi tagħna kważi diġà użajnihom kollha Fil-budget tanna umanitarja e, e, e, nuqqas kbir li qed jinxtorob kull ma jmur. U għalhekk dan irridu naraw kif ser insawwuh sabiex kunu nistgħu nejnu li dawn il-persuni illi għandhom bżonn. Fil dwar rigward din il-kriżi, sfortunatament għal kem aħna konna fost l-aktar li tajna najnuna, ma tantx konna fuq din fil-medja. Aħna rridu nifukaw fuq l-intejbu, l-effettività kif ukoll il-viżibilità ta' strumenti tagħna ta' għajnuna lil dawn il-pajjiżi kif indikajna dal-għodu fis-sessjoni li kellna mal-sur Barroso. U aħna għana ħorġu fil-fatt proposta fix xur li ġejjin. Ejja nkonkludi billi ngħid Ejja ngħid u bċertu bgurija, b'gurija sem iċ-ċittadini sanna, Aħna u rejna l Pakistanu dawna għarfu li aħna maħniex paroli biss. Aħna xejna, Aħna mhux biss salfajna il-persuni. Imma qegħdin naħdmu għal qalba u l-qofol tal-proġett Ewropew. Grazzi tassew. Malla naddu għal kellima fisem il-gruppi Is-sur Kasmerk għall-IPP. Minuta u nofs. Signor President, Signora Kommissarju, Signori. L-erar fil-Pakistan huma parti minn diżastru umanitarju li affettwaw eh, eluf ta' nies. Mista noqgħod inqabbel dan id-diżastru oħrajn, sempliċiment ngħid li kienet disgrazzja ewlenija. U nixtieq nirringrazzja Sinjura Gertner tal-nandazzjoni li ttieħdet mod maġel minn l-Unjoni Ewropea ħassu li ma stajniex n-organizzaw laqa straordinarja tul is-sajf fuq din il-kwistjoni imma jiena kontent li l-Unjoni Ewropea wrera solidarjetà u ġixxu malajr ħafna persuni qatt jeħtieġu l-għajnuna tagħna. Min apparti din eh, l-għajnuna agrikola, eh, il-trasport hija wkoll l-agrikoltura u trasport huma ż-żewġ binari essenzjali biex pajjiż jaħdem. Pala paradoss jista' jkun li l-arar jista' jkollu xi effetti pożittivi għax itejjeb istituzzjoni tar rifugġati u jevita li kunem ċertu kriminalità pal serqa minħa min tama li l-għajnuna li tinata tkun iktar msaħħa kull ma jmur. Mela, fissem is-soċjalisti is-Sinjura De Kaiser. Grazzi. Jiena nixtieq, Sinjura Komissarju, nifraħlek tal impentija kien naħseb illi intom tassew u għattaqtu xogħol siwi ħafna. Iżda għatfad l-inna xnaqtfu u ftit ta' ta' distak bejn l-opinjoni pubblika u dak qed isir fil-Pakistan għaliex mm, id-dera tal-Unjoni Ewropea ġiet ċajpra u għalhekk aħna rridu ntejbu din is-sitwazzjoni. Għandna problemi għax fil-Pakistan l-ilma forsi jiet eh, jindżel imma xorta waħda għanna dan ċertu dizastri, jħalli wara ċertu dizastri. miex qed nikkritikak laqa xejn, imma jaf l-interess tal-Ewropa illi nippruvaw nlaħmu il-mekanizmu ta' azzjoni rapida. U nħagġeġ il-Presidenza Belġana biex jaħdmu fuq din il-kwistjoni flimkien mal-Kommissjoni. Jien ħafna drabi kif qed inti n-nisa huma minsija f'dawn il-konflitti u diżastri, ħafna mħasbin ħafna għal destin u xorti ta' dawn in-nisa għaliex ħajkun hemm xi elf mara li dawn il-ġimgħat li ġejjin ħajkunu qegħdin iweldu. U ħajkollhom bżonn għajnuna medika. Għandek l-attivitajiet tal-NGOs li huma preżenti f-territorju tal-pajis. ħafna minn dawn huma marbuta ma' federazzjoni li fisser li aħna għanna bżon nejnuhom. Eser, τώρα εκ di somada ston fil φιλελευθέρων, ο κύριος Γκογόν για dio lepta. Grazie, Sir Gerin, 6 minuti. Grazie. kifet nitkellmu pal maqra rappresentanti ta' Oxfam, l-ikbar disgrazja fid-dinja qed tasseħ fil-Pakistani kif ħarsu lejn it-batija li dawn l-arar ġabu magħhom u hija huwa baħar ta' problemi u ta' disprazzjoni u ta' dwejja. U il-kol qegħdin nagħmlu xi ħaġa, iba l-vitmi ma jistawx jienu li l u għalhekk għalek aħna għanna responsabilta pala l-Unjoni Ewropea u stati membri individwali sa u għal-waqt illi bitħul tas seħ tal-Lisbona illi inwaqfu din il-firda li mandi xalfejn. Teżisti. L-Ewropa laqet xi wħud mir-responsabiltajiet tagħha inti ksun Jura Komissarju eżempju ta' dan l-Ewropa qed taġġixxi b'mod eżemplari. L-Unjoni Ewropea hija l-ikbar fornitur ta' għajnuna u għalek kontinenti oħrajn forsi ta' min ħedġiġom li jżidu lajnuna li jgħatu per naħseb per eżempju dan il-flejes li hemm f'Petro fu il-pajjiżi biljonari li jeżistu dik il-parti tad-dinja. Iżda nistgħu nagħmlu aktar minnaj ma u aktar. Hemm ir-rapport ta' Barnier per eżempju illi jitkellem dwar li naqdu mezzi u għodda Ah, minnaħa tal il membri kollha li dawn ikunu jistgħu jittu fis u bdew joperaw mod immedjat għalfejn għandna nistennew aktar biex ndaħlu fis-seħħ il-profil tal-Unjoni Ewropea miex liktar ħaġa importanti veru, imma dik ukoll għandna bżonn nagħmlu xi ġwara mhux sabiex noqogħdu niftaħru u nidru sbieħ. Imma minħabba li l-Ewropa issa qed tipprova tagħmel ħoss fl-ilma u Aħna nirridu issa insiru seta ġenwina dinjija. Grazzi is-Sinjura Lambert għal minuta fissem il-ħodor. Kif edna dak qed isef fil-Pakistan palissa hija traġedja u ħaj fisser li għandna bżonn għajnuna Għalek, jina nilqa dak li għallu l-Komissjoni u il-perspettiva tagħhom, speċjalment dak kien xaqsam mal-bidla fil-klima. U jina naqbel maħħa fuq il-lajnuna li nabżon nagħti fuq żmien twil, jina nħeġġeġ il-komunità internazzjonali biex jintensifikaw l-azzjoni tagħhom u naħna tirin ukoll nixtiequ nirringrazzjaw il-fondi, eh, nirringrazzjaw il-komunità tal-fondi li jagħtu, iżda hemm min aktar. Jekk aħna pereżempju eh, naħfru id-dejn ta' Pakistan, din tista' tgħin il-pajjiż ukoll. Sista kien hemm xi 3 biljun dollaru f'dewn tal-Pakistan li tagħmel differenza enormi Ġifiri iħlas lura għas-self li ħadu il-Pakistan hija xi ħaġa li ta' min jieħu konsiderazzjoni. Jirtu kunem hemm xi fiħdan il-Pakistan mhux biss minn persuni li qegħdin jaħdmu u proprietarji li għandhom il-flus, sinjuri imma l dawk li jridu jaħdmu l-art u ma ħajħdu xejn minnha. Grazzi is-Sur Karim, minuta u nofsa l-ICR. Sjona President Komissarju, l-ewwel nett nixtieq nilqa' il-kummenti li għamlu għalmet il-Kummissarju fil-Kumitat kif unnek hawnhekk illum. L-azzjoni tagħna u l-azzjoni li inti mexxejt hija waħda ta' min iffaħara fuq livell tal-Unjoni Ewropea kif ukoll minħata tal-istati membri qegħdin jaġixxu bażi bilaterali wkoll. Ċertament il-Renju tablu kull ma setaw. Hija ħasra u pastmerrija li waqt li dawn il-persuni kienu qegħdin jiġġieldu kontra din il-disgrazzja kien min kien qed jigwadanja. Jina gburi però li aħna stajna nejnu dawn il-persuni li l-iktar kienu jeħtieġ fl-ħamilħa kien il-militar illi kellu kellu jaħdem u jieħu azzjoni. Dan hija xi ħaġa li aħna għam tagħha. Iżda x-xogħol ta' emerġenza għaddejja kif qed niltaqgħu illum, iżda la waqt li dan huwa għaddej qed nagħmlu l-almutana iżda rridu nibdew nippjanaw l-azzjoni tagħna fuq minn medju żmien twil. Il-skala tal-erar hija waħda li ma bħala u jfisser li aħna bżonn azzjoni li ma bħala. Aħna rridu nkomplu nibnu il-Pakistan mill-ġdid imma il-persuni ċittadini n-nies ta' Pakistan irridu jarfu li aħna qegħdin nagħmlu dan u naħdu flimkien magħhom inkella l-konsegwenzi ħajkunu li qasli timmaġinahom. Il- Aħna rridu kol ikollna aġenda marbuta mal kommerċ sabiex il-persuni tal-Pakistan jirġaw jibnu miġdid dan il-pajjiż. Kollegi, jiena qed nitlob li aħna nkunu ambizzjużi u biex noħorġu pjan tal-Unjoni Ewropea bħal dik marzjali illi provat tejn l-Ewropa u għenet l-Ewropa li tiġi ftaħħa terġa'. Grazzi. Grazzi Sur Karim. Dak kien it-tmim tal-kellima f'sam il-gruppi u s'sa se ngħaddu għal-kellima l-oħra. Għal-minuta u nofs is-Sinjura Strifler. Iva, Sinjura President. Grazzi, Sinjura Kommissarju, kollegi, situazzjoni umanitarja fil-Pakistan hija kriżi li għar mit tsunami li għadda. Nan il deċiżjoni tal-Kummissjoni biex ittella l 70 miljon euro l-assistenza tal-arar għal-vitmi fil-Pakistan. Proset tassew, Sinjora Gorgieva. L-infrastruttura inqerdet u diffiċli naslu għand il-vitmi li huma mdawra bl-ilmijiet. Is-sitwazzjoni dak għandu sigurta hija waħda instabbli. U importanti li tiġi imħarsa l-indipendenza tal-għajnuna li tingħata. Minkejja il-mekkaniżmu tal-għajnuna għad-diżastri tal-Unjoni ħadem tajjeb, eh, rajna li rridu nkunu aktar koordinati, rridu ntejbu l-viżibilità tagħna. Rajna li għandna bżonn ta' reazzjoni malaj kemm jista' jkun. Nabżon ta' Forza Ewropea ta' Protezzjoni Ċivili. Din hija li diġà tkellim dwarha fil-passat, Sinjura Komissarju f'Novembru inti se tkun qed toħroġ komunikazzjoni biex insaħħu ir-rispons tal-Unjoni Ewropea għad-diżastri u dan se jiġi segwit minn atti leġislattivi. Din opportunità biex inti tkun ambizjuża u jiena żgur li inti ekser tagħmel. Grazzi tassew, is-sur Bemen għal minuta. Grazzi. Signor President, l-Unjoni Ewropea qed tagħti ħafna għajnuniet imma l-wedit ta' 130 miljon irdu jitwet u kol. L-għajnuna umanitarja hija dmir li l-in mill-impenji politiċi tagħna minna diskriminazzjoni. L-Unjoni Ewropea hija waħda mid-donaturi l-aktar kbar u għalhekk huwa meħtieġ li aħna nagħmlu koordinazzjoni tal-għajnuniet tagħna. Nitlob il-Kummissarju Gorgeva eh, kif aħna nistgħu ntejbu l-koordinazzjoni tagħna. X'jeħtieġ x'għandha bżonn? Il-poplu irritu ikollhom aċċess għall-masafi, għas-saħħa, għall-ikel. U sakemm tibqa' din it-teddida tal-arar, huwa diffiċli li jarġgħu jinbnew l-artijiet mill-ġdid. U għalhekk il-poplu internazzjonali rrid jgħin lill-Pakistan biex huwa jindirizza problem li nħolmu minħabba din il-katastrofi. Irridu insibu l-ispazju biex dan nagħmluh. Grazzi l-Onorevoli Louis Michel għal-minuta. Grazzi, Signor President, Signor Kommissarju. Jena xtiq nrot il commissario u l-ammont kbir ta' xogħol inti għamilt. Grazzi ta' dak li għamilt aħna tajna 230 miljun euro f'urġenza ta' malajr 70 miljon ġiet mill-Unjoni Ewropea dina kisba kbira l-fatt li inti mort hemmhekk juri il intaħat l-affarijiet bis-serjetà. Jiena l-ewwel net nixtieq nappoġġa daw kelli qalu l-kollegi li tkellmu dwar problemi marbuta man-nisa mas-saħħa kwistjonijiet politiċi wkoll il-biża illi aħna nistgħu nitfu l-pajjiż fidej tal-estremisti dwar dan nixtieq nitkellem hija ħasra imma għal darbora irridu ngħidu jina dwar dan tkellimt meta kien hemm it-terremoti fl-Asja aħna malaj malajr irridu niċċaqalqu fl-Ewropa f'dak li għandu x'jaqsam il-protezzjoni ċivili. Rapport ta' Sur Bornie huwa blueprint eċċellenti għal mekkaniżmu bħal dan.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 tal-Pakistan li ntlaqtet taqsek ħażin mill-arar. Nixtieq nitlob lill istati membri l-Komitat Internazzjonali biex tgħin lin-nies tal-Pakistan. Biex ma tħallihomx fidejn it-Talibani. Bħala Kristjan jiena marbut ukoll mal-Kristjani tal-Pakistan. Jiena smajt organizzazzjonijiet bħal bibien miftuħa internazzjonali fejn f'ħafna territorji il-Kristjani jiġu diskriminati fit qassim tal-ikel u l-mediċini pereżempju. Din il-ħaġa għallitni mistaġeb u nixtieq nitlob il-Kummissarju biex tagħti attenzjoni lil din il-ħaġa wkoll. Tlet persuni li jgħinu l-organizzazzjoni kristjana nqatlu mill-Talibani Pakistani. Nixtieq ukoll nistaqsi l-Kummissarju biex tħares lejn dawn l-affarijiet l-awtoritajiet tal-Pakistan li jiġu appoġġjati. Dawn iridu iħarsu lil min jagħti għajnuna. Min ikun qed jagħti għajnuna ma jridx jagħmel diskriminazzjoni. Qed nistenna reazzjoni tiegħek. Grazzi. Grazzi L-Onorevoli korħol għal minuta u nofs. Jena nishti nirringrazzja l-Komissarju Gorgeva tal-ħidma taħħa u l-fat li jamlet il-Pakistan bħala priorità fuq l-agenda taħħa. Id-dinja u l-Unjoni Ewropea damet biex tifhem l-iskala kbira ta' dan id-diżastru. Issa qed nifhmu aħjar it-tiġijiet ta' dawn in-nies li ġew effettwati Ir-risponsa nirdunu għed urġenti. Irridu natu aktar assistenza finanzjarja u materjali. Irridu nizguraw illi lajnuna tilħaq lil kulħadd anke il-minoranzi skont irtiġijiet tagħhom. Ma jirdux ninsew illi l-Pakistan għandha frontiera u janvoluta wkoll fil-gwerra internazzjonali. Jekk aħna ma ngħinuhomx jista' jkun hemm il-faqar illi saħħa il-militanza fil-Pakistan. L-assistenza miex bizzejiet, irridu kol nibnu l-infrastruttura tal-pajis, it-toroq, il-pontijiet, l iskejjer fost l-oħrajn. Irridu kol nejnu l-Pakistan biex huwa ikollu kupru tal-ekonomija u tal-kummerċ ġew, irridu ntejpu l-aċċess tas-suq għall-esportazzjonijiet tal-Pakistan u nagħmlu arranġamenti tajbin. L-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea jirdu jikkonsidraw bis-serjetà Nirrid ikun hemm għajnuna biex nofru Irridu nejnu din it-traċedja. Grazzi l-onorevoli għerri Salona l-Minuta. Grazzi ħafna, signor Komissarju. L-idea ġenerali tal-opinjoni pubblika eh, fid-dinja u fostna u kollu għal reazzjoni tal-komunità internazjonali wara d-dizastru umanitarju fil-Pakistan kienet reazzjoni eh, naqra bil-lajma u mux eh, b'saħħita bizzejiet. Wasadna tard u binqas eh, sforz pal melli ġara f'sitwazzjonijiet simili. Hemm ukoll l-idea li hemm ċerta reżistenza li wieħed joffri il-bżonnijiet li l-ġisma u stabbliet. minn hemm qal li hemm ċerta fis-soċjetà tagħna hemm ċerta reżistenza nħabba t-tip ta' reġim politiku li hemm u problemi li hemm fil-Pakistan, imma jiena li li rinamlu sforz bħala bħal bla parlament fis soċjetajiet tagħna biex ngħidu l aħna ngħinu lil bnedmin li qegħdin f'diffikultajiet u mhux għal lil dan ir-reġim jew ieħor. L-azzjoni umanitarija bbażata fuq l-neutralità hija ħaġa parzjali u indipendenti u dawk huma l-valuri li aħna jiggwidawna.

Ehm, kisra u kien hemm l-infrastruttura, ħafna mill-infrastruttura mhux tistax tiġi użata, ma nistax nibqgħu minħarsu. Ehm, pajjiżi bħar Rumanija jafu xiġifieri daw l-arar, għalhekk nixtieq li jkollna mpenċar biex ehm, jippermettu l-fondi fuq 230 miljon euro. L-Unjoni Ewropea huwa Eh, id-dawn l importanti. il sitwazzjoni monetarija gravi u għandna implikazzjonijiet fit-tul jiena nħoss li eh, għandu eh, ikunem hemm il-ġdijt billi l-ekonomija tal-Pakistan tikber. U niftħu għanna niftħu l swiet għana għal prodotti tal-Pakistan. Grazzi. Kirja Kretu jħidu e l-logu dora, jena. Grazzi, Senjora Bazesku, Senjora Kretu għal-minuta. Grazie ħafna, President. Jena ħos li risposta tal-Unjoni Ewropea wara traċedja tal-Pakistan kienet maġla. Għalla volja mux daqseg vizibli forsi wara iż-żjara tijak eh, rajna aħjar is-solidarità tal-Unjoni Ewropea ma' f'din il-katastrofi umanitarja. Dawk li ġew affettwati eh, li huma xi 18 miljun persuna qegħdin friskju kbir ta' Mart l-ġnus mawna rċevit biss eh, terz ta' dak li talbet. Aħna rridu nżommu f'moħħna wkoll riserva li hemm eh, ċerta stati membri ħabba l-korruzzjoni fil-pajjiż. Aħna rridu nsibu nfittxu mekkaniżmu ta' kontroll biex lajdunna umanitarja tasalant il-vittma mhux tibqa' fidejn is senjuri feudali lokali. Aħna nħossu li Eh, tħassib li l-miżuri ta' sigurtà eh, tal-NGOs u oħrajn eh, rodu attenti nħabba l-Islamisti. Jena lebto? Is-sur Kreuz minn mela għal-minuta. Signor President, Signor Kommissarju, grazie tassew. Aħna edin naraw diżastru terribli fil-Pakistan. Irdu nejnu l-poplu tal-Pakistan, mardux ninsew fil-Pakistan hemm reġuni fejn il-gvernijiet ċentrali, il-gvern ċentrali ma jistax isolvihom. Din hija sitwazzjoni ġewwa Jammu u Kashmir dan ir-reġun ukoll ġie mill-qut mill-arar u minn xita torrenzjali kien hemm 500 mwiet u 50.000 persuna li spiċċaw bla fuq rashom f'dak ir-reġun biss. ċertu partijiet tal-pajjiż inqataw mill-bqija tad-dinja. Iżda ftit mill-lajnuna waslet għand dawn ir-reġuni. U għalhekk l-Unjoni Ewropea trid tara illi l-għajnuna ma tingħatax biss lill-Gvern ċentrali tal-Pakistan imma wkoll l-organizzazzjonijiet reġjonali illi qegħdin jitrattaw din is-sitwazzjoni fl-aktar partijiet remoti tal-pajjiż. Grazzi onorevoli għana minuta. Sur Zemke? Jina xtaqt nirringrazzjak tal-li tajtni l-opportunità li nitkellem, Sinjor President. L-Unjoni Ewropea f'dan il-waqt ta' din il-kriżi kbira fil-Pakistan wieġbet mod effiċenti meta mqabbel ma' dak li għamlet fil-passat. Jien naħseb li l-kol aħna hawnhekk huma sodisfatti illi jaraw ċertu progress. L-aktar meta nqablu ma' lajnuna illi natat lil ħajti. Sinjura Kummissarju, żewġ affarijiet importanti li nixtieq insemmi jiena l-ewwel net. Intejbu il-kapacità tal-Unjoni f'dak li għandu x'jaqsam għajnuna umanitarja u kif din tingħata. L-akbar kwistjoni hawnhekk hija dwar it-trasport tal-ajru li ġorri l-affarijiet, jekk ma jkunix dawn l-affarijiet ma nkunux nistgħu nibatu eh, l-għajnuna. Għandna bżonn ukoll ta' sforz aktar koordinat. L-Unjoni Ewropea tagħmel ħafna hawnhekk. Iżda nabżon il l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri jikkoordinaw xi ftit aħjar. Grazzi Sinjora Emka. Grazzi Sinjora Emka. Issa Sinjora Giorgieva biex tala id-dibattitu fisam il komissjoni jekk jogħġbok. Grazzi, grazzi tassew. Grazzi ta' kummenti ta' sew siwja. Jien se niprofa naqqadhom se niprofa naqqad t tiegħi fit tlet partijiet. L-ewwel net prioritajiet dawk fuq medda sira ta' żmien dawk fuq medda twila ta' żmien u kif nistgħu nintegraw l-affarijiet li intom eh, tajtuna. Il-parir intom tajtuna hawnhekk. It-tieni net l-ambjent politiku kif nistgħu nħarsu l-neutralità u l-indipendenza u s-sigurtà tal-ħaddiema li qed jagħtu lajnuna. U kol, se nitkellem dwar kapacità ta' rispons tal-Unjoni Ewropea u dak li aħna qegħdin nagħmlu biex niżguraw tkun aħjar aktar b'saħħitha fil-ġejjieni. Dwar l-ewwel ħaġa, jiena naqbel ma' kummenti illi saru f'din il-kamra biex niżguraw illi aħna nifukaw fuq dawk illi jistaw jiġu esklużi mwarba l-aktar fl żoni l-aktar konservativi tal-Pakistan, l-aktar dwar in-nisa u tfal f'minoranzi li nsabu friskju kbir kien hemm xi stħarriġ li sar fost il-minoranzi reliġjużi illi jgħid illi f'kull pajjiż u f'dan il-każ fil-Pakistan dan huwa risk riskju għoli kbir. Dawn il-kommentajiet huwa diffiċli u qed jilħaqhom huma mwarba maqtuwa jew minħabba natura jew kellha minħabba l-konflitti li hemm. Jiena nis ta' niżgurakom illi aħna ħarisna ċertu attenzjoni lejn il-proposti mnant l-insieħba tagħna biex niżguraw l dak li aħna niffinanzjaw ta' bilħaq ikun immirat lejn dawk illi jinsabu friskju ta' esklużjoni. Jien se nagħmel segwitu mal-istaff tiegħi f'aktar dettalji dwar il-kwistjoni speċifika ta' trattament tal-minoranzi reliġjużi. Jiena naf illi aħna l-minoranzi li trattawhom bċertu attenzjoni. U jiena skur li għandna informazzjoni aktar speċifika dwar dan. Dwar situazzjoni fil-Kashmir. Hemmhekk ikolli ngħid aħna konna qed naħdmu mal-imsieħba NGOs tagħna biex inkunu nistgħu nilħqu l-poplu. Sar punt b'saħħtu hawnhekk l-agrikoltura. L-agrikoltura hija l-bażi għal soċjetà għal parti kbira tas soċjetà tal-Pakistan u l-ekonomija. Dwar iż-żrieħ dan jista' jwassal għal art aktar fertili, ma dan jista' jsir jekk eh, wieħed ikun hemmhekk biex jgħin li l-bdiewa jirkupraw l-abilità tagħhom li jiżiraw. Ovvjament f'każ ta' diżastru, ir-rispons jekk isir tajjeb l-iktar fuq medda twila ta' żmien, jekk isir b'mod tajjeb dan jista' jgħin fi kussjonijiet ta' sigurtà. U għallek naddi għal punt ieħor li sar. Irridu naraw kif nistaw nġibu fondi minn bnadi oħra. Irridu nħedġu lill oħrajn fil-viċinat in-nazzjonijiet tal-golf biex huma jgħinu l pakistan U għamennu l-Unjoni Ewropea ġixiet ma lajkem jista' jkun U issa tal-li għamlet hekk nistgħu nsejħu l oħrajn biex għamlu l-istess. Dan se nkomplu nagħmlu hekk kif qed nħejju għallaqa fl-14 u fil-15 il-Viċi President Katie Ashton flimkien mal-Ministru tal affer Barranin tal-Pakistan, is-Sur Kereċa, ser ikun qed jippresjedu din il-laqa. U aħna għabbenna li konna sessjoni speċjali aktar mifruxa biex nipruvaw nrawmu ċertu kuxjenza u nappoġġaw l-isforzi tal-oħrajn u nħedġu l-oħrajn biex jikkontribwixxu dwar l-istati membri tagħna, dwar riżorsi tagħna. Jiena nista' ngħidha li ġej. Għar riżorsi tal-Kummissjoni is-70 miljun diġà qegħdin hemmhekk u parti kbira minnhom diġa inataw. Jiena meta kont fil-Pakistan dik il-ġimgħa li kont il-Pakistan aħna spiċċawna l-flus. Dak l-għandu x'jaqsam proġetti urġenti ta' jnuna li ħna qegħdin nappoġġaw ma' organizzazzjonijiet kredibbli ma' persuni kompetenti illi qegħdin jaħdmu fuq il-post. L-istaff tagħna hemmhekk diġà għamela ċara illi aħna għandna bżonn iktar rridu natu rizorsi oħra, rizorsi zejda. Dwar l-istati membri se nirringrazzja l-Renju Unit, il-Ġermanja u l-Svezja dan huma l-ikbar donaturi għalix huma diġà taw l-assistenza tagħhom taw din lajnuna f'ħafna każijiet u aħna minn tal-Kummissjoni nafu li din ir-responsabilità li hija ehm, maqsuma bejnietna hija kompetenza komuni mal-Istati membri. Aħna nixtiequ naraw l-impenji tagħna ta' bilħaq jitwetqu. U għacċar li tbassira l-Pakistan. Ser jiġi revedut ġifiri tkabbir, it-basir ta' tkabbira sena dera ser jinżel minn 4.5% sa' qabel arar għal 1% forsi jinqas forsi bin u ukoll. Dan ifisser illi aħna għanna xkil kbir irdu nevalwaw imma dan ser jammont tal-biljuni. U għalek u meħtieġ illi nimmobilizzaw mod holistiku l-appoċ tagħna l pakistan Dan ser ifisser li naraw x'fakultajiet għandna kif nistgħu nagħtu l-appoġġ. Fjament, il-Kummissjoni ma s issellef u għalhekk din lajnuna mhix xi ħaġa illi jiena nista' niddeċidi dwar mill-punt di vista ta' dak li tista' tagħmel kummissjoni. Ma dana kollu din tkun waħda mill-lażliet biex aħna naraw xinu l-kapaċitajiet tal-Pakistan. Irdu nizguraw illi il-leħen tagħkom jinstema' kif aħna nkunu qegħdin niddiskutu dawn l azliet sa' jkun hemm kwistjonijiet marbuta mal-kummerċ u x'jista' jsir. Nista' ngħidilkom il-Kummissarju Degut diġà b'mod serju qed jara x'nistgħu noffru f'dan il-qasam, f'dan il-mod olistiku biex ħana nwiswa l-problemi ta' dan il-pajis. Issa dwar rikonoxximent. Nixtin zit punt ieħor li m'għandux xaqsam ma' dan. Aħna rridu naħdmu mal-Pakistan biex napoġġaw il-gvern fir-riformi li waqgħet jagħmel biex l-ekonomija tarġa tqum fuq saqajja kif jorganizzaw l-finanzi pubbliċi tagħhom, kif jorganizzaw il-budgets tagħhom biex aħna ma nispiċċawx biex l-arar ixeklu l-gvernijiet mill-gvern tal-Pakistan milli huwa jagħmel l-affarijiet fuq meta twila ta' żmien dan qed niddiskutuh. Lajnuna lill-Pakistan għandha x'taqsam ukoll mal-istabilità politika fil-pajjiż. Stabilità li ta' sewja importanti għal reġun stess u l-bija tad-dinja. U f'dan ir-rigward aħna ta' bilħaq nittamaw l-azzjoni kollettiva tagħna ser issalva ħajjiet imma ser tevita illi ikun hemm kaos f'dan il-post ek sensittiv. Hekk kif qed nagħmlu hekk għalina li interessom minna humanitarja u ta' bilħaq importanti u dan jina għamiltu meta kont hemmhekk li nejdu li l-autoritajiet nġbilhom l-attenzjoni illi s-sigurtà għal ħaddiema umanitarji hija importanti. Aħna rridu nipproteġu neutralità. Maħna m'għandniex ngħinu lil dak li jkun skont ir skont is-sess tijaw, skont l-ambjent rurali u urban, m'għandniex nibbażaw ruħna fuq dawn il-fatturi. Irridu nħarsu neutralità u s-sigurtà tal-ħaddiema umanitari. Il-19 ta' wissu kienet il-ġurnata tal ħaddiema umanitari f'dan il-jum. Sfortunatament rajna illi aħna sena l-oħra tlifna aktar ħaddiema umanitari minn dawk ta' zamma ta' paċi. 102 mietu. U dan il-kontest jiena kull-jum inqum ċertu ansjeta tgħid ser tintilef xi ħajja illum fil-rispons għal dan id-dizastru u għalek jina xtaqt nikonferma li aħna dan neħduh bis-serjetà. Se nispiċċa bil-pont dwar it-tisħieħ ta' rispons tal-Unjoni Ewropea għad-dizastri. Jina grata ħafna dawk kollha illi tkellmu pozittivament dwar dak illi aħna ilna namlu biex inkunu organizzati u koordinati aħjar. Jina grata u koll għal dawk il-qaluli biex namel iktar, jina naqbel ma dan. Se eżempju wieħed dwar xi tfisser il-koordinazzjoni fil-każ tal-Pakistan. Kif qedtilkom aħna qassamna il-timijiet tal-protezzjoni ċivili tagħna fil-Pakistan kienna 12 stat membru li ta' din tip ta' assistenza. Organizzajna 10 titjiriet lejn il-Pakistan minnaħat tnej minnaħa tal-Repubblika Ċeka, wieħed minnaħa tal-Finlandja u seba kofinanzjati mill-Kummissjoni. U permess ta' dan, aħna tajna lajnuna l-bosta pajjiżi b'mod koordinat. U b'mod koordinat ukoll aħna samna lajnuna fuq il-post. Da stant hemm progress, iżda għal dawk illi jgħidu irridu nagħmlu iktar, jeħtieġ li jsir iktar, jiena ir-rispons tiegħi ikun wieħed iwa, jalla e, sir iktar, hekk irridu. Nittamaw li minnant il-Komissjoni taraw mod determinat, approċ determinat ta' xifisser illi konna rispons aħjar għad dizastri fl-Unjoni Ewropea. Dwar diskussjonijiet marbuta mal-ġejjien, jiena nixtieq nqassar dan ferba punti rridu nippjanaw aħjar, rridu nkunu mħejjija aħjar biex nanticipaw it-tip ta' diżastri li jista' jkun hemm it-tininet rrid ikun hemm kompiti determinati minn qabel naħa tal-istati membri li nkunu nistgħu nserħu moħħna fuqhom jekk ikun hemm diżastru. Dan il-każ meta jkun hemm diżastru jiena inċempel, jiena ma nkunx nagħmel sejħa u ma nkunx naf meta nagħmel din is-sejħa jekk ser nikseb dak li hu meħtieġ. Fortunatament sissa kull darba li għamil dawn is-sejħiet, L-istati membri rispondew. Iżda jkun aktar prudenti kieku aħna inkunu minn qabel nistaw imbassru xinu eh, l-impenji tal-istati membri, Inkunu nistaw nejdu xandu jkun l-impen u xassi għana fidejna dwar it-tisħiħ tal-koordinazzjoni. Jien mhux għan itkellem iktar dwar dan. Ovvjament rridu eh, naqdu 27 plus wieħed li jaġixxu bħala ħaġa waħda u dwar ir-rispons dan fih il-preparazzjoni, rispons u il-rispons għal-ribalatazzjoni. U jiena fuq dan ser nibbaza l-proposta li ser nippreżentalkom. Għandar buħra, grazzi, grazzi Sinjora President, onorevoli membri. Tal-pariri li tajtu lili u li tim tiegħi. Mela, hekk temmejna dak id-dibattitu l-punt li jmiss fuq l-agenda tagħna huwa rapport ori fuq l-linja gwida l